Sur President, fil-qosor, kollegi, aħna għanna kif smajna l-indirizz tal-mexxej tal-Unjoni Afrikana. Naħseb li dan huwa avveniment importanti. U f'din l-okkażjoni jiena nixtieq, anzi għandi rikjesta għat mexxija ta' din kamra. Ftit tal-ġranet ilu aħna sirna nafu illi eh, sur eh, eh, Dr. Mukweke, li Il-ċivar premju Nobel m'għandux il-protezzjoni minna ħatta nazzjoniet Magħquda hemm teddid fuq ħajtu fuq il-kollaboraturi tiegħu jiena nixtieq illi din il-kamra tuża l-konnessjonijiet kollha anki Sinjora Mogherini titkellem ma' Nazzjonijiet Magħquda sabiex ikollu protezzjoni sieħa xogħol li qed jagħmel. Grazzi. Dziękuję bardzo pani poseł. Grazie ħadna nota ta' dan il-punt u ser niddiskutuh flimkien ma' Signora Mogherini. Signora Gomez, nadilek il-kelma. Jiena u koll nishtiq nħu l-opportunità sabiex nitlob l-appoċ ta'kom fisem din il-kamra sabiex tiġu attenzjoni tal-autoritijiet messikani għal qtil ta' Javier Haldes Calderas li huwa ġurnalist bravu illi espona il-korruzzjoni u dan inqatel mod brutali l-biraħ. Dan sabiex juġu skoraġuti ġurnalisti investigattivi oħra. Aħna rridu nadu messaġġ lill awtoritajiet Messikani li aħna nonoraw il-memorja tiegħu u rridu l-awtoritajiet tal-Messiku li jresqu l qorti il-qattila ta' dan il-ġurnalist. Grazzi. Dziękuję bardzo, również to odnotowałem. Grazzi, Anna ħadna nota ta' dan il-punt u koll u nibatu dan punt skont il-proċedura. L-ewwel punt, em, rapport ta' Sur Scholz. Jiena mhux ser naqra titli ta' rapporti għax ta' qegħdin quddiemkom. u nibda bin No, bil-isem tar rapporter dan din hija votazzjoni nominar votazzjoni miftuħa. Dziękuję, zamykamy. Grazzi, i votazzjoni maluqa. Ir-rapport ġie adottat nifirħu lir-rapporter. Ir-rapport li jmiss ta' surpreda. Mill-ġdid, votazzjoni nominali u votazzjoni miftuħa. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Grazzi, votazzjoni maluqa. Ir-rapport ġi adottat nifirħu l-sur Preda. Issa, ir-rapport ta' sur Ċerkovski mill-ġdid votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Dziękuję bardzo. Głosowanie za. Grazzi. Il-votazzjoni hija maluqa. Ir-rapport ġie adottat nifirħu l-sur Tsarkovski. qed nara li d-deputat huwa modest ħafna jaċċetta eh, l-awguri tiegħi modestja. Issa rapport ta' surraws votazzjoni li votazzjoni miftuħa. Anzi, jiddispjaċini, tixtieq titkellem sur rapporter. Iva Tamalajr, malajr. Jiena nixtieq nitkellem dwar l-importanza ta' dan ir-rapport. L-Unjoni Ewropea qed tidħol fil-Kumitat Konsultattiv Internazzjonali dwar il-Qoton. Hemm 27 pajjiż ta' produzzjoni, hemm konsumaturi u e, fornituri rappreżentati huwa wieħed mill-ftit korpi illi l-Unjoni Ewropea għadha ma taħliġ fihom hawnhekk qed nindirizzaw korp internazzjonali li jippreżentaw, jirrappreżentaw eh, affarijiet bżonijiet bażiċi oħra bħal il-żejt eh, u l-komplement għalfejn l-Unjoni Ewropea għadha ma inaqdiċ. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Zamykam głosowanie. Votazzjoni maluqa.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 Ir-rapport ġie adottat nifirħu r-rapporter. Issa, rapport mis sinjura Pitera. Nibdew nivvotaw. Emenda numru 5 favur. Kontra. Astensjonijiet. Addit. Emenda numru 10. Favur. kontra astensjonijiet aħjar nivverifikaw votazzjoni elettronika. Il-votazzjoni magħluqa. L-emenda maddiċ. Emenda 11 favur kontra nissuġġerixxi illi naċċettaw li hija adottata jew nivverifikaw. Mela ejjew nivverifikaw b'mod elettroniku l-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni magħluqa. L-emenda Emenda numru 12 favur. Kontra. Nivverifikaw b'mod elettroniku votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda numru 6 favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. Peress li emenda 6 ġiet adottata test oriġinali l-ewwel parti u t-tieni parti jaqo Mela, emenda numru tlieta, favur kontra astensjonijiet m'għaddiċ. Emenda 13 favur kontra Nivverifikaw b'mod elettroniku l-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda erba' favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 14 favur kontra niverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. għaddiċ. Emenda numru 7 favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. Emenda 15 favur. Kontra. Astensjonijiet. Naħseb illi maddiċ. Emenda numru wieħed favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddiet. Emenda numru 2 favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddiet. Emenda numru 8 favur. Kontra. Astensjonijiet. Nivverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Zamykam głosowanie. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda numru 9 favur kontra astensjonijiet nivverifikaw votazzjoni miftuħa Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Nivverifikaw għandna kif verifikajna. Issa ser nifukaw fuq ir riżoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Nifirħu lis sinjura rapporteur Sprawozdanie pani poseł Borzan. Emenda numru 2 favur kontra astensjonijiet għaddiet paragrafu 65 test oriġinali favur kontra astensjonijiet għadda Emenda tlieta favur. Kontra. Astensjonijiet. Naħseb li maddiċ maħjar niverifikaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Jiddispjaċini għal ewwel darba illi qed immexxi s-sessjoni tal-votazzjonijiet nispera li nitgħallem ta' malajr. Paragrafu 79 favur. Kontra. Astensjonijiet. Għadda. Paragrafu 115 test oriġinali favur. kontra astensjonijiet għadda paragrafu 117 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex tridu verifika nagħmlu verifika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. M'għaddix. Paragrafu 117, test oriġinali. L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet Għaddiet, it-tieni parti favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddiet. Issa ngħaddu għal premessa a-i l-ewwel emenda favur. Kontra. Astensjonijiet Għaddiet. Premessa de test oriġinali l-ewwel parti favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddiet it-tieni parti favur. Kontra. Astensjonijiet. Niverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Issa nivvotaw votazzjoni nominali fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ir-rapport ġie adottat nifirħu lis-Sinjura Borzan. Issa ser nivvotaw fuq ir-rapport mis-Sinjura Begin. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ir-rapport ġie adottat nifirħu lis-Sinjura rapporter. Issa għandna żewġ minuti ta' pawża raġunijiet tekniċi, grazzi ħafna tal-għajnuna tagħkom sabiex nippreżjedi s sessjoni ta' votazzjonijiet minn pawża ta' żewġ minuti u wara nibdew bl-ispjegazzjonijiet tal-voti. Grazzi.